Sta' minuti u nofs is-Sinjura Weber. Grazie Presidente. Grazie President. Il ċar li għadda sur li ċabow il-kittib politiku attivista ġi mitfuħ il-ħabs għal 11 il-sena u ġi arrestat iktar minn senilu wara illi fassal l karta partikolari li ġiet iffirmata minn ħafna ċiniżi. Dawn huma affarijiet normali f'soċjetà demokratika, id-dritt ta' eh, ta', espressjoni libera, demokrazija u l-istat ta' dritt. Imma imbagħad il- problemi li faċċja wara dan imorru kontra drittijiet fundamentali u libertajiet fundamentali. Aħna għanna nitolbu għal ħelsin bla kondizjonijiet tas sur ċajbo. Ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina fl-aħħar snin kienu qed tiffoka fuq il-lat ekonomika illi jisu nessina il- ksur ta' drittijiet tal-bniedem regolari li saru fiċ-Ċina sa' frattant. L-ewwel darba f'tiġranet ilu is-sur is-sur Gawxi Zheng eh, sparixxa wara ħafna snin fil-ħabs fiċ-Ċina u ħafna nies qed jibżgħu issa li mejjed dan il-persuna li kienet rebħet ukoll il-Premju Nobel tal-Paċi. Huwa tassew inkwetanti kif naraw il-gvern Ċiniż li jinjora l-impenni eh, internazzjonali tiegħu fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem. Allura għalfejn il-Ċina tefet il-kandidatura tagħha għal kunsill tal-ġnus maquda tal-drittijiet tal-bniedem meta wieħed iqis iċ-ċirkustanzi. Għanna issa dokument twil minnaħa tal-awtoritajiet ċiniżi li nħareġ is-sena l-oħra li mhux jeħlif biċċa karta għaliex l-impenji tagħhom ma jżommuhomx. Aħna għanna id-dmir illi issa nirrivedu riżultati ta' dialogu bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina Eh, fuq id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi Sinjura Weber għal minuta u nofs issa uh, sur kelam. Grazzi President. ċina u riz tkabbir ekonomiku imma ħafna minn dan il-progress sar minħabba metodi li ntużaw metodi li jmorru kontra il-valuri eh, u drittijiet tal-bqija tad-dinja għal xejn għednilom iċ-ċina biex juraw iżjat u jżommu iżjat ma' regoli demokratiċi, anzi bil-kontra. Mux tal-lija, kellum il-parlament ijat jgħid illi imħasseb fuq il-kas ta' Liu Xiaobo, il-firmatarju tal-karta tal-2008 li tħeġġeġ li kunem riforma fiċ-ċina biex iħares id-drittijiet tal-bniedem u dina il-karta ġiet iffirmata biktar minn 10,000 ċittadin ċiniż kuraġġu. S'issa x-xar li għadda eh, Liu Bo ġi sentenza ta' 11 sena ħabs. Aħna qegħdin nitolbu l-lum il-ġurnata illi li bo jinħeles bla kundizzjonijiet. U nitolbu ċina biex tissalvagwarja dak id-dritt tal-bniedem illi t-gvern Ċiniż Eh, ikkommetta ruħu li ħares. Grazzi għal żewġ minuti s-Sinjura De Kejser. Oui, Monsieur le Président, les Grazzi, Signor President, il-rezoluzzjoni ta' urġenza ma dejjem xaġa diffiċli għax ħafna drabi minn flok nirriflettu it-traġedja umanitarja nkunu qegħdin jirriflettu il-politika. U dan ifisser li l-istrumenti l-oħrajn kollha ta' dialogu ta' pressjoni ma għamlu xejn u għax ma nistgħu nagħmlu xejn issa minflok nispiċċaw nindinunċaw il-każ. Kellna Marzu, Jannar u abbassa riżoluzzjoni għal Marzu li ġejda u kollha fuq iċ-Ċina. Il... Dan il-pajis għandu diffikultajiet kbar biex jersaq lej id-demokrazija, ma l-fat li noqogħdu nakkużawhom darba u oħra u oħra maħal jifbassal għal xejn, ma jfissirx li m'għandniex nimiraw u nifukaw fuq iċ-Ċina, ma jfisser li l-istrateġija tagħna hija ħażina. Aħna iva ngħidu li rridu jitwafqu dawn il-qtil ġudizzjali u illi jinħeles xulajbo għaliex ċina qed arresta nies illi kull ma' għamlu dawl kull ma huma ħadd jagħmilnu huwa li talbu li jkun hemm id-demokrazija. Iċ-Ċina hija pajjiż li miexi bil-mod il-mod lejn id-demokrazija u għandna bżonn li ċina sabiex taħdem magħna fuq it-tibdil tal-klima. Iċ-Ċina trid tibqa' imsieħba tagħna u għandna nirrispettaw l-isforzi li għamlet ukoll u nagħmluha din fir-riżoluzzjoni ma mhux biżejjed U għalek aħna il-grupp tijaj jgħat jirtira il-firma. Il-grupp tijaj ħajkun jgħat jivvota favur l-emendi imma mux il rezoluzjoni fit. Tira la palabra por dos minutos y medio la señora Bergia. Is-sur Verġat. Iċ-ċina pajjiż kbir b'istorja Eh, rikka ħafna, għani ħafna potenzjal għall izvilup Il-lop olimpiku sentajn ilu ma kellhomx ir rizultati li it-tamajna diħaj kollom. Aħna għandna dmir bħala Parlament Ewropew li najdu xidrinna aħna li mhuwiex aċċettabbli. Sitwazzjoni ta' drittijiet ta' f'dan il-pajjiż mhix aċċettabbli il kasta tal-Jutxawbaw li kienet jitlob li jisiru riformi demokratiċi eh, f'pajizu ma flimkien ma iktar minn 10,000 kompatriot huwa każ minn dawn li qed insemmi. Irridu illi l-ċajbo jinħeles malajr kemm jista' jkun ma jistax dar jintafa l-ħab sempliċement għax ipprova jiddefendi drittijiet tal-bniedem, mod partikolari il-libertà tal-kelma. dal aħar ċittadin tal-Renju Unit fil-faġġi maqtul hemmhekk. Avolja kellu problemi mentali. Dik kienet l-ewwel darba li Ewropewġi maqtu fiċ-Ċina eh, għal iktar minn 50 sena ma l-libertà tal-kelma dejjem inkomplu qed ikomplu jafsuha l-isfel joħolquha bħal Google per eżempju. Għafol jappruvaw jagħmlu l-aħjar mod kif jistaw għal skont regoli tal-autoritajiet ċiniżi hemmhekk kien hemm software ta', ta filtering apposta u l-Google kienu aċċettaw li dan isir fl-aħħar mill-aħħar ma nistgħux naċċettaw li il-gvern ma jħallix l-nies jużaw l-internet mod liberu. Rridu nirreagġixxu. Fiċ-Ċina il-nies irid ikollhom aċċess għal l-informazzjoni. L-Unjoni Ewropea trid tappoġġa lil dawk il-kumpaniji fis-settur tal-internet li mhumiex lesti li jbaxxu rashom għat talbiet tal-awtoritajiet Ċiniżi fuq l-internet. U u illi eh, jipprovaw siktu l-vuċi ta' nies attivisti ġurnalisti eh, bħal ma' u li xibaw. Ma' ninsawx ukoll il-kwistjoni tal-pjazza Tiananmen ta' l-1989, 20 ilu mietu dawk l-istudenti kolla, anniversarju tas sew eh, taqsim il-qalb. Abra por un minut. Grazie ħafna. Issin sur Tanok. President, il-fatt li għal darbohra l-lum għadin diskutu l-abuzi ta' drittijiet ta' bniedem fiċ-ċina juri illi Beijing għadu determinat illi eh, irrazzan kwalunkwe tip ta' eh, vuċi li tmur kontra dak li jiritu. Il-vitmi ta' drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina bħal juċċibaw ma tħallewx jitkellmu. Fil-fatt il-premju tal-Shakarov li nata li l-juġibaw fl-2008 juri kem aħna bħala MPs noħdu bis-serjetà din il-kustjoni ta' drittijiet tal-bnidan fiċ-Ċina. Noħdu bis-serjetà għax iċ-Ċina hija kbira b'saħħitha qed tikber u għalhekk aħna bil-forzi li tikollna sħubija bbażata fuq is-sigurtà u rispett reċiproko. Forsi xi darba nittamaw li kollna wkoll sħubija bbażata fuq id-demokrazija u l-istat ta' dritt. Però nittamaw li xi darba fil-fatt dan naraw fil-prattika anke fil-Repubblika taċ-Ċina. Bazzikament aħna rridu naraw illi xxila tkun demokratika iċ ċina xi darba. Is-Sinjura Hawtala issa. Dak illi verament jiskantani f'dan il-każ ta' Liu u huwa li kien hemm 10,000 ruħ li appoġġaw fil-pubbliku naħseb il-Parlament Ewropew għandu jirrikonoxxi l-koraġġ ta' dawn in-nies u jingrazzjahom fl-istess ħin iridu niftakru illi iċ-Ċina kienet wadiet illi tejjeb is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem tixtieq tkun membru tal-Kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-Ġnus Maquda u wedet illi ħat impenja ruħha biex ittejjeb is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Iċ-Ċina ħa ikolla tħares id-drittijiet tal-bniedem skont kif wedet fil-ġnus maquda. Ir-riżoluzzjoni qed titkellem ukoll dwar id-dialogu ta' drittijiet tal-bniedem bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina. Ir-riżultat inkunu kemm inkunu ottimisti jibqa' li dawn id-dialogu ma tantx waslu għar riżultati aħna rridu niftakru naraw kif nistaw ntejbu l-istrateġija tagħna u nġelu ċina tifhem illi l-impenji tagħha fuq drittijiet tal-bniedem huma ħaġa illi eh, hija importanti għalina u li minna tiddependi wkoll il-kooperazzjoni bejnietna fil-futur. l-Parlament Ewropew jappoġġa l-Kommissjoni sabiex ikollna strateġija ġdida maċ-Ċina. Grupo Popolari un minuto Tajab naddu għal partiti għal IPP Sur Preda. Preda. Grazzi ħafna Sur President. Il-klim mandomx jiġu konsidrati bħala xirejat ek għal li uċaw bol meta kien qed imexxi l-manifest tiegħu u appoġġjat minn eluf ta' Ċiniżi. Luċabo waħed sentenza ta' 11 sena il-ħabs u e, tneħħew l-drittijiet politiċi tiegħu. Din il-kampanja ta' ċina intensa e, kontra dawn l-attivisti anka bħal qal mexxej tal-moviment Yemen u wkoll kien għadda mill-esperjenza ta' sentej ħabs. Naħseb li huwa importanti li dan is-suġġett nitrittaw tal-dritti li dan nitrattaw anka f'dawn is-sitwazzjonijiet jiena naħseb li l-istrument ta' dialogu fuq is-suġġett ta' dritt tal-bniedem mhuwiex bizzejiet Naħseb li dan is-suġġett għandu jkun parti mis-summit għaliex Eh, id-dialogu sissa ma wasanna għal-imkien. Grazzi ħafna, l-sur Preda naddu għas-sur Balzi tisal minuta Grazzi ħafna, sur President, eżis kollegi. L-Unjoni Ewropea issa qed tinnegozja eh, ftejm għafas maċ-Ċina illi ser it tri għal iżvilupp ta' relazzjonijiet ekonomiċi ma' dan il-pajjiż. Dawn ir-relazzjonijiet huma eh, mill vicċin ma rridux nalqu għajnejna għal nuqqas ta' rispett li dritti tal-bniedem u l-istat ta' dritt. Dan id-dialogu bel-Unjoni Ewropea u ċina li nbeda fl-sena 2000 u xwet effiċjenti. Il-rappresentant Odi tagħna għandu ta' taċċerta illi jkun hemm kooperazzjoni aħjar u li jkun hemm rispett għal drittijiet tal-bniedem li għandu jkun ukoll il-bażi ta' din il-politika. Grazzi ħafna l sur Bazzilitis. Is-sinjora Trippel. Meta iċ-Ċina kella l-lop olimpiċi, jiena etta majt li bil-wedit kolla li kienem eh, situazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem kella titjieb, pero waqt l-Olimpjadi u anka wara ma kien hemm l-ebda titjib, anzi marru lura. Issa, eh, da wara li rajna anka l-kazz ta' Liuċibaw u anka ehm, il-proibizzjoni eh, fuq l-omosessuali Dinja situazzjoni ta' teddida, ħna nitolbu li l-ċajbaw eh, ikun meħlus, għad nitolbu li ċina illi jek titkun imsieħba eh, rikonosciuta fuq livell internazzjonali trid iċċedi il-metodi ta' sorveljanza tagħha estremi u l-politika isterika tagħha fuq il-ħelsin anka fostom l-internet. Ma nistawx naċċettaw din is-sitwazzjoni dan huwa parti mid-drittijiet tal-bniedem u dan għandu jinżam għad dinja kollha. Għana nitkellmu dwar eh, situazzjoni universali fl-Istati Uniti, fis-Sudan, fiċ-Ċina, kullimkien. U n-nies fir repubblika ta' ċina jridu jidraw illi jekk huma jridu jingħataw rwol differenti illi jaħdmu b'mod differenti anka magħna eh, naħa tal-Unjoni Ewropea għaliex aħna interessati f'ċertu tibdil fil-politika. Però nagħmlu verament ċara li ċina illi jridu jagħmlu xi ħaġa dwar ir rakkords tagħhom marbut ma' drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna, Sinjora Fan, is-Sur Fontana. Grazzi ħafna sur President, waħda mill-problemi ewlenin dwar iċ-Ċina u drittijiet tal-bniedem hija huwa l-kamp ta' xogħol tal-ajgaw u l-xogħol forzat. Dan jaffettwa l-ekonomija Ewropea għaliex naħseb ħafna mill-prodotti li jaslu ġewwa l-Ewropa ġejjin minn dan il-kamp u li waqqa il kondizjoniet tal-ħaddiema u anka jġib il-kompetizzjoni inġusta. Nasab li wasal il-moment sabiex niprojbixxu prodotti minn nipportaw prodotti li ġejjin minn dan il-kamp tal-ergaw. Jiet ikun hemm uh, kampanja fejn għajmu koxjenza fuq is-suġġett anke għall pubbliku in ġenerali. Għaliex uh, l-oġġetti kollha li għandhom ikunu importati lejn l-Ewropa għandhom ikollhom l-istess livell ta' sigurtà u saħħa u li kollhom l-istess sistema ta' tikketjar u naħseb illi anke l-investiment ġewwa ċ-Ċina għandu jżomm ma' regolamenti marbutin ma' drittijiet u regolamenti tal-ħaddiema. Id ikun hemm ukoll ehm, standards eh, illi jinżammu m'għandniex nimpurtaw prodotti illi ikunu riżultat ta' xogħol Eh, sforzat. Aħna rridu nħadġu il-ħelsin ta' dawn in-nies. Grazzi Sur Fontana, nkellem li jmess Sur Macmillan Scott. Grazzi ħafna Sur President, għandi l-onur illi nkun il-Viċi President tal-Unjoni Ewropea għal eh, demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Ir-rezoluzzjoni qed tiffoka fuq li jxajbaw l-awtur ta' Charles Roate li hemm anke traduzzjoni tiegħu fuq il-website tiegħi bl-Ingliż. Wara l-2006 kien hemm ħafna każijiet surħuġa li għadu fil-ħabs u għandu bżonn eh, għajnuna medika anka ħejġejn li eh, sparixxa u anka u situazzjoni ta' tortura. Fl-2005 wasal kien hemm imdiet is-sitwazzjoni li waslet għal Charles Roate. Jina nemmen li l-autorità għandha issa ehm, teħles li din il-persuna u m'għandux ikun hemm l-ebda dubju ta' repressjoni fiċ u ovvjament inqasun qasbet Tibet. Grazzi ħafna Sir Macmillan Scott. Xtaqt li fil-qossor naddi il-kelma l żewġ persuni biss taħt il-proċedura KHDI għaliex nofsinhar naqsin ħamsa u narridu naddu għal votazzjoni f'nofsinhar. Grazzi ħafna sur President. Aħna ma nistax nittolleraw il-fatt illi l-interessi ekonomiċi huma iktar importanti fir-relazzjoni tagħna fiċ-Ċina milli drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp li mbagħad intuhom parti minuri fir-relazzjoni tagħna. Jiena qed insegwi s-sitwazzjoni ta' Google u il-Google tixtieq li kollha il-ħelsin il-libertà ta' ħsieb anka fost l-utenti ċiniżi. is situazzjoni ta' Liu Ċabaw u uh, persuni oħra hija huwa każ uh, li għandna nsegwu u anka issa qegħdin ninegozjaw ftehim li għandu jirrifletti l-fatt li relazzjonijiet ekonomiċi huma marbuta ma' dialogu politiku u li qed jirrispettaw verament id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Is-sinjora Majsner l minuta Aħna għed nitkellmu ħafna dwar x'ista tkun il-metodu biex nagħmlu ċertu pressjoni fuq iċ-Ċina għaliex hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa sinjor De Kaiser semmet li huma rtiraw l-appoġġ tagħhom. Ma naħsibx li din hija triq it-tajba, m'għandniex inċedu bħala l-Unjoni bħala Unjoni Ewropea għandna naċċertaw illi la darba l-drittijiet fundamentali huma parti mit-trattat ta' Lisbona dan irridu jkunu rispettati. Ma nix għazla hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar il-bidja organika, qed nitkellmu dwar eh, persuni li uxawbaw, persuni oħra li pruvaw anka jagħmlu suwiċidju li qegħdin il-ħabs anka fis-sitwazzjoni tal logħob eh, olimpiku aħna provajna namlu ċertu eh, titjib, pero dan ma rajniex dan it-titjib fid drittijiet tal-bniedem, ma nix innaħu l-pressjoni minna ħatana. il kelma sal-komissarju, Signor Komissarju. Grazie ħafna, Sur President. L-Unjoni Ewropea esprimiet b'mod ċari tħassib tagħha għas sentenza sproporzjonata kontra l-ju xawbo li d drittijiet tal-bniedem li weħel 11 sena l-ħabs bħala awtur ta' l-awtur ehm, il-karta tal-2008. Sur President, aħna nagħtu importanza kbira l-libertà tal-ħsieb, tal-espressjoni u jafu bil-sistema demokratika tagħna il-kas ta' Sulju ma jaqbel xejn ma' drittijiet tal-espressjoni kif imnaqxa fil-konvenzjoni internazzjonali fil-konvenzjoni internazzjonali li anka ċina firmata li aħna irridu nipproteġu drittijiet anka tal-espressjoni sesswali u l orientazzjoni pan manka semmiet il sinjura Trupel. Sfortunatament, l-osservaturi tagħna eh, ma tħallax jitħlu fil-qorti fil u dettalji li rnaxxinna niksbu mill-proċess juru illi Is-sur Liu ma natax iċ-ċans illi iressaq difiża xirqa u li ma natax ukoll um, proċess ġust. L-Unjoni Ewropea ser tkompli titlob lill gvern ċinisa biex mod eh, inkondizzjonat jeħles sur Liu u anka eh, firmatari oħra tal-Karta 2008. fil-politika tagħna maċ-Ċina aħna tinkomplu naħdmu sabiex ikun hemm anke eh, sħubija strateġika f'numru ta' okkażjonijiet fil-passat rajna ċertu progress minnaħa taċ-Ċina marbut ma' drittijiet ekonomiċi u soċjali. Anka bħala parti mill-tnedija tal- eh, pjantazzjoni għad drittijiet tal-bnedem fiċ-Ċina, però marbut ma' drittijiet ċivili politiċi u anka numru ta' sviluppi reċenti bħalma anka semmew numru ta' onorevoli membri hawnhekk permessa la bosta tal-riżoluzzjoni, is-sitwazzjoni marret lura aħna naħdmu f'kontest politiku u anka fil-dialogu marbut ma' drittijiet tal-bniedem ma' l-autoritajiet ċiniżi fis-sessjoni li kellna tal-20 ta' Novembru tas-sena li għaddiet ġewwa Beijing u s-saħħa tal-relazzjoni tagħna tippermettilna illi dan il-kwistjonijiet nitkellmu b'mod miftuħ fis-summit ta' l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina Dawn il-kwistjonijiet stress u fil-diskussjoni u anka fil-konferenza stampa. Sur President, eh, Signora Verja, fost l-oħrajn semmew anka il-situazzjoni tal-Google. Dan ukoll qed jaffettwa l-libertà tal-espressjoni fiċ-Ċina. Ovvjament aħna nsegwu sitwazzjoni mill-qrib Nifmu illi hemm konsultazzjonijiet li qegħdin għaddejjin bejn il-kumpanija u l-awtoritajiet Ċiniżi. Aħna qed inżommu għajnejna fuq is-sitwazzjoni u naraw li dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet ma jimminawx anka kumpaniji Ewropej. Sur President, aħna ser inkomplu nresqu dawn il-kwistjonijiet fuq uh, l-ola level possibli aħna qed nitolbu lil um, uh, Repubblika ta' ċina sabiex timxi ma l-obbligi tagħha u li anka jkun hemm il-garanziji kostituzzjonali fuq il-libertà tal-ħelsien. il libertà tal ħelsien aħna l-koll naqsmu dan il-ħsieb din il-mira illi konna ċina trasparenti, ċina aktar miftuħa li tżomma l-standards internazzjonali u li t-rispetta drittijiet tal-bniedem aħna qed naħdmu flimkien sabiex nelbu dan din l-sfida globali u sabiex namlu dan id-dun nkomplu naħdmu fuq l-iżvilupp tal-sħobija eh, strateġika tagħna. Reazzjoni dwar l-intervent ta' Sinja de Kaiser. Jekk nitkellmu anka dwar uh, l-eżekuzzjoni ta' ċittadin Malġak, l-Unjoni Ewropea kondannat uh, e, blaqwa mezzi din is-sitwazzjoni dan l-inċident u jiddispjaċija illi l-Unjoni Ewropea illi iċ-Ċina ma tatx każ e, il-vuċi tal-Unjoni Ewropea u l-vuċi ta' għet minn istati membri ta' ħasab biex din l-eżekuzzjoni fl-ħar mill-ħar ma' s-sex. Grazie ħafna, Kommissarju. Grazie, Kommissarju, għad baqalna punt fuq l-agenda xorta wahda. Iġifiri, jek jġobkom nisolbkom tiħdu paskom fil-kwiet u fil-silenzju. Naddu issa l-punt li jmiss il-proposta ta' rizoluzzjoni tal-Filippini. Għal zewġ minuti sur pravera. Grazie Presidente. Grazie ħafna, Sur President. Saret drawa tadiqa illi naraw